fuq l-agenda illi eh, hija fuq il- eh, Situazzjoni ta' Turkija, ta' xlok ta' Turkija. Eh, u jirrapprezenta l-komissarju il-komissarju Hahn. Grazzi, President. Jina nilqa l-opportunità nkun fostkom illum il-situazzjoni Eh, fi xlok ta' Turkija hija ta' tħassib kbir. U l-Unjoni Ewropea iktar minn darba esprimit it-tħassib tagħha u dawn jinkludu anki stħarriġ tal-22 ta' Deċembru fi 16 ta' Jannar u qed isegwi l iżviluppi mill-qrib. Xieħut mill-problemi politiċi fuq żewġ naħat ġew iżaċerbati mill-kriżi attwali. Eh, anki attakki minn naħta Daesh kontro l-Istanbul, fjannar u anki f'Ankara. E, xlok stabli ta' Turkija importanti anki mux biss sikurta ekonomika manki għall-Unjoni Ewropea kolla u għarraġun kollu kemmu. Hemm bżonn l spazju politiku li aħna e, ħdimna għalih biex inkunu nistgħu nibdew it-transizjoni fis-Sirja. L-unika risposta possibbli u effettiva hija li nitrataw dawn il-konflitti fir-reġun b'mod maqut u dan jkun l-aħjar mod biex inkunu nistgħu niġġieldu u nirbħu kontra Daesh. E, irridu noqogħdu attenti illi e, il-forzi attuali e, ma, ma, ma jihdux iktar importanza aħna nkomplu nikonvinċu l-partiti biex nigarantixxu r wol ta' dritt u nitolbu għal biex ikun hemm ceasefire immedjat u nerġgħu lura lejn il-proċess ta' paċi. Aħna għandna id-dialogu politiku tal-25 ta' dialogu e, se tkun opportunità oħra biex nkun nistgħu nitkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet. Kien hemm progress f'dawn l-aħħar sentejn u dana m'għandniex narmu din l-opportunità. Il-proċess ta' paċi tibqa' l-aħjar opportunità e, e, il-ġenerazzjoni biex ninsolvu konflitt illi eh, diġa qatel wis Il-PKK għandhom jwaqfu l-attak tagħhom kontra Turkija. Hemm bżonn eh, eh, ma tkomplix tiddikjara l-awtonomija Eh, u għanda tibda negozjati politiċi. Eh, negozjati eh, fil-proċess ta' paċi u l-uniku mod il-qoddim. U għahna sen komplu nħedġu il-kwestjoni ta' Turkija li trid tiħdu bis-serjetà l-kwestjoni tal-PKK u anki l-istati li ah, ah, ah, ħadmu kontra l-PKK. Dina kienet organizzazzjoni fil-lista fil-blacklist għana u l-Kunsill kunsil fermement eh, appoġġa din id-deċiżjoni f'Marzu ta' sena li għaddiet u tibqa' fil-futur waqt li naraf id-dritt leġittimu ta' Turkija li tiddefendi kontra l-PKK aħna sħaqna wkoll u se nkomplu nisħu fid-dialogu ma' l-autoritajiet torok illi il-miżuri illi jittihdu kontra il-PKK għandhom ikunu proporzjonali, immirati u mandomx jiperikolaw il-dialogu politiku. Eh, il-miżuri illi bħalissa għedin jittihdu ehm, fil-xlok li juża eh, anki eh, il-kopri foki jirriżulta eh, fil eh, tfiskil ta' servizzi bħal dik tal-komunikazzjoni u tas saħħa. Il-proporzjonalità u legalità ta' dawn l-operazzjonijiet għandha tiġi żgurata u għandha tirrispetta il-standards eh, internazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem. Xi wħud mis-sensitivitajiet se jitolbu li verament kuraċ mill-partijiet kollha biex jirsolvu din il-kwidawn kwistjonijiet li huma għaddejjin ħafna il-Kummissjoni ħat taħdem mal-Gvern il-ġdid eh, fuq riformi kollha tal-stat eh, ta' dritt u drittijiet fondamentali, eh, libertà ta' espressjoni, u ħares l-qoddim nisma il-pożizzjonijiet tal-membri onorevoli tal-Parlament. U nirringrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom. Grazie. Kommen Grazie, Kommissarju. Nadu issa fissem il-kellima għal-gruppi. Fissem il-PPE, il-Sinjura Renata Somme għal-minuta u nofs. Grazzi, Signora President, Kummissarju. Ir-realtà fix lok ta' Turkija hija waħda ta' eċċezzjoni għal bosta ġemata. Hemm stat ta' assedju hekk kif hemm attakki munizzjoni ta' kalibru oli edha tintuża biex inqatlu nisa u tfal ma jistgħux lanqas biss jindifnu l għaliex jekk tmur tiġborhom joqtlu lilek ukoll. Dan huwa assedju reali fuq din iż-żona tat-Turkija. M'hemmx aċċess mhux biss għall-internet, m'hemmx aċċess għall-ikel u x-xorb. Min jitlaq ma jistax imur lura għal diġa ħarbu 250.000 mil miljun li huma effettwati. Din supposti ġlieda kontra il-PKK, za fil verita ix-xlok ta' Turkija sar xena ta' gwerra kontra il-Kurdi. Ma nistawx nibqaw moderati tant illi nibqaw sikta u ma nistawx nħallu l-istati membri jalqu għajn jekk mux tnejn U ma nistawx nkomplu nejnu li Turkija minħabba l-kustjoni tal-refugjati da il-proċess ta' paċi u rekwizita bażi tal-valuri umani li nemnu fihom. Jekk tippermetti li sentenza tal-aħħar, Sinjor President, waf fl-interess tagħna illi huwa għadmir tana li u eżodu illi li xinkella ħajkun hemm ewġa ġdida dak tal-Kurdi fissem l sendi l-Onorevoli Piri, grazzi President. Situazzjoni fi xlok ta' Turkija jatassaw inkwetanti minn meta il-ġliet bejn il-PKK u il-Forzi Armati Turkija torok raġaw bdew, situazzjoni da tkompli grava. Maġġina tkun għettejx jew xi distret ieħor f'din ir-reġuni bosta telqu minn djarhom ħabta u sabta meta nġi imsejjaħ kerfju F'Diċembru iktar minn 200,000 persuna kellhom jaħarbu il-ġliet għad-dej ta' kuljum mill-lejl sannar. Għandek anki xenarju literalment das li kiku jgħat fi gwerra, li jgħat jeffettwa l popolazzjoni ċivili li ma tkunx tista' titlaq minn darek għal erbajn jum il-forzi sedura li komplu jintimidaw l-popolazzjoni u numru ta' mwiet fosti ċivili li jinvolvi anke l xjuħ Kif huwa possibbli li tefel ta' 16 sena jimut b'telf bħabba moraġija minn ma jirċivi għajnuna medika li toqtol l-pulizija u l-familji tagħhom ma jistax jistib ġustifikazzjoni għalihom. Iżda ila għal-dimostranti paċifiċi għet tiprofa twaqqafam u għet tinkwetani u kol persekuzzjoni intimidazzjoni ta' aktar minn elf. Akademi li firmaw petizzjoni favur il-paċi kif jistaw nis raġonevoli li għajdu li għandat tjaf il-violenza jiġu etiketjati bħala promoturi tal-violenza. Sensazzjoni i illi l-operazzjonijiet huma ta' kastik kollettiv u mhux tentattiv li jerġa' jiġi restaurat l-ordni pubbliku issa neħtieġu namlu sejħa konkreta għal paċi u sabiex jerġa' jkun hemm taħdidiet għal paċi. il kef irid u dawk li jistgħu jkunu parti mill-kampanja irridu jingħataw l-appoġġ sħiħ tagħna. Danke sir. Der nächste Redner ist für Grazzi il-kellem li mess fisem l-ICR l-Onorevoli Magda Mesmaka. Grazzi, President, Sor Han. Jina smajt il-kommenti tijak fil-qrib u smajt anke il-kommenti li saru il kollegi għabli l-verità i li l-Gvern Tork, il-Reġjun tal-Kurdistan ġabu reġjun imdemmi għandek zoni sħaħ illi ġew iċċattjati il-kadavri mitluqa għal tulom fit-toroq Din hija l-konsegwenza tal-awtoritarjanizmu tal-gvern ta' Erdogan u l-partit tiegħu l-priorità tiegħu mhux il-ġlida kontra l-IS iżda li jikseb seta assoluta, il-ġlida kontra l-Kurdi, l-alleati fil-punent sikta ma nismawx kritika, ma nismawx kundanni. Għandna bżonn li l-Erdogan biex inwaqfu il-mewġa ta' rifuġġati li risqa lejn l-Ewropa jina nisħi surħan illi l-Unjoni Ewropea mandiċ sinsla biex tiddefendi il- drittijiet ta' ċittadini torok kurdi. Dan huwa l-uniku msieħeb li għandna fil-ġida kontra l-IS e u qegħdin ndaħlu l-ustallet f'daru. Ejja, namlu għakun prekondizjoni l-ħarsin tal-minoranzi, nafu l-iskiet mill-li għalmitna l-istorja għatmi għazla tajba. Grazzi, issa L-Alde l-Onorevoli Lamsdorf. Grazzi, President. Is-sitwazzjoni hija orribli fix-xlok ta' Turkija edin nitkellmu dwar, edin nitkellmu dwar din ix-xena, din is-sitwazzjoni ta' gwerra f'dan il-kontest nistgħu nippuntaw subajna lejn il-gvern ta' Tork, lejn il-gvern Tork. Fit-22 ta' Lulju fil-proċess ta' paċi fil-waqfien tal-ġliet waqf, kistru dan il-waqfin tal-ġlied bil til tal-żewġ polizija u beda dan il-konflitt u ma tistax dihom tort lill-gvern tort ta' dan iżda il-forzi tal-gvern tork ġewwa Ankara kienu tassew kuntenti b'din l-opportunità li natatilhom biex ikun jistgħu jerġgħu jibdew dan il-konflitt kontra il-Kurdi. U Hawnhekk nisħaq ukoll u naqbel mal-kollega tiegħi illi Erdogan qed jipprova jaħkem kemm jista' seta lura f'idejha. L-ACP tilfu l-maġġoranza li kellhom fil-ħarifa u ridu jerġgħu jiksbu lura. Issa biex federazzjoni tajba bekk għandna dan il-konflitt irridu iva nerġgħu nibdew il-proċess ta' paċi u l pkk irid jifhem illi. Għatmu ħajkun jistgħu jirbħu li Turkija militarment huma jemnu li jistgħu jilħqu xi ħaġa mezzi militari iżda dan ma jagħmilx sens. Politikament biss tista' tinstab soluzzjoni u issa wasal il-waqt li l-PKK dan jifmuh il-gvern ġewwa Ankara wkoll. Il-gvern Tork jeħtieġ jifhem illi xi tip ta' Autonomija kulturali fi xlok ta' Turkija trid tingħata mhux biss ċerta miżuri limitanti li tkun hemm xi tip ta' amministrazzjoni awtonoma illi tkun vera u tirrifletti tassew dak li tfisser il-kelma autonoma. Grazzi. Grazzi li l l-onorevoli Ħaġi Georgu għal-minuta. Αγαπητοί συνάδελφοι, μόλις έχω έρθει στην Silfat jinistat ħalt fil φιλπλανάρια mill-laqa ta' bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija u kont fil-prezenza ta' reprezentant tal-Kummissjoni u tal-Ambasċatur Torka. Ovvjament, kull il swabo kienu puntati lejn il-PKK. Jekk nofs miljun persuna fir-reġjun uh, huma imġela jibqgħu f'pajjiżhom għal iżess minn xahar jekk tikkonsidra li dawn kollha parti mill-PKK naħseb li sib wis jistgħu jemnuk. Allora din hija rivoluzzjoni, ma nix qed nitkellmu dwar azzjoni terroristika jekk hemm daqstant nies involuti. Jiena riċentement irċevejt messaġġ minn membru tal-HDP illi jinsab f'żona ġewwa użur fil-fatt imdawwar b'tankijiet tal-gwerra, preżenza militari u qal li dik seta' kienet l-aħħar telefonata li qatt jagħmel fomru Din hija problema li teħtieġ tiġi solvuta mill-Turkija li għandha obbligi għandna obbligi aħna wkoll fl-Unjoni Ewropea rridu nibgħatu messaġġa. Grazzi l-kellem li jmiss eh, fisem il-ħodor l-Onorevoli Kele għal minuta u nofs. Grazzi President, situazzjoni sitwazzjoni fix-xlok ta' Turkija u kaza u kulħadd qalu s'issa hija diżastru il- Nis innoċanti għedin jinqatlu ta' kol-jum, iżdejja ma ninsewx li situazzjoni miex bes ħażina fil-żoni Kordi hija ħażina fit-Turkija kollha kemmi. Fil-fatt kellna din is-sejħa mill-akademiċi illi tajjeb li qed jagħmlu dan u qed jagħmlu din is-sejħa iżda sfortunatament flok jirċivu ċabċipa qed jirċivu teddit mis-Sur Erdogan bosta l-mafja il-libertajiet tagħhom huma medda u għandna nagħmlu l mu kollu tagħna biex nappoġġawhom fi li nistgħu naqblu l-biċċa kbira tagħna dwar il-problemi li għandna fix-xlok tat-Turkija u mhux biss jista' jkun li m'għandniex l-ideat identiċi għal kif nisor kontribwixxu u sejrin namlu issa bħala Unjoni Ewropea. Fl-opinjoni tiegħi kienet idea ħażina ħafna li jkollna negozjati ma qasobija ta' Turkija mwaqfa minħabba xi żewġ stati membri l istan permetta l-istrumentalizzar tal-proċess intern f'pajjiżu minħa ta' Sur Erdogan. U rnexxilu jagħmel dan tort tagħna għal stant ejja ma ntennux l dar boħra, X'għandna nagħmlu issa l-Unjoni Ewropea trid dejjem tkun b'saħħitha mill għata ta' tridiet tal-bniedem anke fir-rigward turkija Iva għana nikkooperaw ma' Turkija fuq ir-refugġati sabiex nejnu li Turkija skampa biex situazzjoni sakki sabiex nejnu li refugġati iżda ta' tlebba ċirkostanza ma' ninsew id-drittijiet tal-bniedem minħabba drittijiet ta' ħaddieħor dawk ta' refugġati. E Fisem li e FDD issa l-Onorevoli Kave madam president turkey's treatment of the kurdish people not just il trattament ta' torok mill-gvern tork mhux best fil fit-Turkija żdanki li raqqu s-Sirja jataru Gaza. Kuħat beda jifriħu jċabċab meta l-gwerra bejn il-PKK u l-gvern Tork waqaf issa zda din nerġgħu naraw il-bidu ta' dawn l-attakki. il gvern ta' Erdogan l-ewwel attakka il-medja issa qed jattakka l-poplu Tork. L-evidenza tkompli turi illi hemm anki involviment u appoġġ għal azzjonijiet repressivi kontra il-Kurdi. Dan ifakkarna differenzi fundamentali bejn il-valuri ta' Turkija u tal-Unjoni Ewropea jkompli juri li Turkija qatt m'għandha tiġi permessa illi tissieħ fl-Unjoni Ewropea. Our next speaker for one and a half. Issa għal minuta u nofs l-Onorevoli de Graaf. Voorzitter, de westerse waarden. Senjora President, il-valuri tal-ponent, demokrazija, libertà u drittijiet tal-bniedem ma jimxux id fit ma l-Islam. U it-Turkija Islamika u ma edin jipruvaw jissiktu l-opponenti, l-ġurnalisti u s-għadin jitterrorizzaw il-popolazzjoni ġewwa xlok tal-pajjiż stess. Iżda qegħdin nagħlqu għajnejna quddiem dan l-eżempju ta' atroċità minħabba irkat min naħa tas-sur Erdogan. Qegħdin naraw lil dawk il-refuġjati illi jinsabu fil-kampijiet dawn kif spiċċaw hemm irċevew inkoraġġiment min-naħa tal-gvern Tork u xekk. Il-Turkija mhix parti mill-Ewropa li kundannawa u għandna inwaqfu il negozjati ta' sobija tat-Turkija fl-Unjoni Ewropea. Għal minuta u nofs nad il-mikrofonu issa l-Onorevoli Fleckenstein. Grazzi, Signora President, eżis kollegi the graph. Graf, permetti li nwiġab li l law qabel kollox u nasab huwa inaċċettabbli illi miljoni ta' musulmani għandhom isiru responsabli b'mod kollettiv għaliex it-Turkija xaħat pal Erdogan ijat ibabas bl-istat ta' dritt. Din hija qaru kaza u mandux jiġi permezz dan. It-tieni net huwa minnu illi l-attakki terroristiċi jidru illi il tip ta' terrorizmu, kull tip ta' terrorizmu inkluż dak ta' Turkija, is-sur Timmermans in-negozja ftejn ma' Turkija li jimplika sforzi konġunti sabiex jitnaqsu l-effetti tal-kriżi ta' rifuġjati. Il-ftejm ukoll jitkellem dwar negozjati fuq is-sħobija iżda inti semmejt il-kapitlu l-ħażin. Kapitlu 32, 22 u 24 il-liġi u dritti u l-Helsien kieku jfisser li konna għedin nitkellmu dwar Turkija fuq dawn is-suġġetti qegħdin nitkellmu llum. Nixtieq li jkun ċarli li fil-proċess ta' paċi u l-Kummissjoni dan diġà qiegħda tagħmlu jeħtieġu jintqalu klim ċari kontra l-President Tork u l-politika tiegħu jekk dan il-mijiet ta' eluf ta' Kurdi ma jistawx ikunu kollha membri tal-PKK mela Stalina istan solvu l-problemi konġunti m'għandniex nagħmluha ta' biruħna li omja u torox. L-Onorevoli Tanek għal-minuta, Signor President, il-politika tal-Gvern Tork għedin isiru dejjem um, ehm, autorit dejjem iżjed ta' dittatura qegħdin naraw il riżultat tal-kampanja militari kontra l-PKK li organizzazzjoni projbita fuq livell ta' gvern Hemm restrizzjonijiet anke ta' libertajiet ċivili f'dawn iż-żoni fix-xlok ta' Turkija dan huwa emblematiku għall-opinjoni ta' gvern Tork li huma l-Kurdi li kbar teddida fir-reġjun u mhux it-terroristi Iżlamiċi bħal ISIS palma jidher anke fil-politika ta' ġewwa Sirja Turkija għandha tevita il- il trida kontra, edha t-prova t ġida kontra l-ISIS u ma kompli t twaqqaf il-flus ta' migranti lejn l-Europa u fil- edha t-prova anki twaqqaf l-refugġati mill-li jaslu tibatom jura il-Sirja. Mux t-skuza ruħa irridu naraw pasti konkreti minnaħa ta' Sur Erdogan. And now for, I beg your pardon, Mr. Lambsdorff, I see you have a blue card. Will you accept? Mela, sul Lamsdorf, għandu blue card għalik sultanek taċċetta. Sawers għandek 30 sekonda. Ich hab jetzt aufmerksam zugehört. Mela jena kont jgħat nisma. Bir-reqqa smajt il-kommenti tijak. smajt eh, il-fatt li hemm anki dawn il- il-mġiba tal-gvern Tork li hija kważi ta' dittatura u anki l-involviment eh, fil-ġlieda mal-ISIS. Inti taħseb il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea imbidlet fir-rigward tat-Turkija. Kontinja dirli illi kont saqsejtek jekk taqbilx eh, mal <coughs> bidla fil-finanzjament il-gvern Ingliż u l-Partit Konservattiv jemnu il- Turkija għandha ssir membru tal-Unjoni Ewropea iżda f'dawn l ħar snin rajna passi koroħ u isħobija għada prospettiva imbeda ferm sa dan it-tant irridu niżguraw il-Renju Unit jibqa' membru fl-Unjoni Ewropea. Grazzi Sur Tanek, nadu l-mikrofonu li sinjora Shaka. Thank you. The deal on my... Iva, il... Sur Timmermans jider relazzjonijiet tiegħu l-istess illi waslu għaskiet fost l-istati membri fir rigward tal-attakki fuq il-Kurdi jridu indirizzaw l-istat ta' dritt u l-Unjoni Ewropea għandha titlob l gvern Tork biex jirritorna ta' dediet mal-PKK u itemmu il- l-implikazzjonijiet li hemm fuq ħajjet il-Kurdi. Il-Kurdi fit-Turkija għandhom jinazzaw opportunitajiet ġodda ħana qegħdin nitolbu għal tmiem tal-vjolenza. U essenzjali għall-Unjoni Ewropea biex fit-Turkija naraw imsieħeb uh, fl-Unjoni Ewropea, fin-NATO u fil-koalizzjoni kontra ISIS. Din għandha tkun il-priorità Ejja, nkunu kawti u naraw li l-kontraterrorizmu ma jintużax biex jiġu ristretti l-libertajiet tan-nies ġewwa Turkija. Thank you. For one minute, Madam Vergia. Grazzi, President. Għal iktar minn xar l-armata Turkija ta' il-violenza fit turkija u dan il-reġun issa għamil din iż-żona iktar zona ta' gwerra dana minħabba um, dak li qed jagħmel l-HDP. Imma anki qed jattakkaw il-ġurnalisti, sindakalisti u uh, l-studenti tal-università il ġieda kontra terrorizmu. terrorizmu Le, mhuwiex biss il-PKK illi qajjem dan l-inkwiet dik hija l-verżjoni ta' Ankara. Ħafna persuni ċivili qed jiġu attakkati, anke ħafna żgħażagħ, terroristi ta' ħames snin min tridu ta' żmien. L-Unjoni Ewropea tittieqaf li kollha din il-viżjoni unilaterali ta' din is-sitwazzjoni għandha tagħmel da kollu li tista' biex twaqqaf il-vjolenza, tiġbor il-partijiet konċernati madwar mejda biex jiddiskutu u jimbeda proċess ta' paċi hemm bżonn li tieqa fir-repressjoni, diskriminazzjoni minħabba it-twemmin reliġjuż naħseb li huwa urġenti li norganizzaw delegazzjoni uffiċjali tal-Parlament Ewropew fit-Turkija. Valero, L'Onorevole Valero. Il-bini et jaqa, il-knejjes, et jinqerdu ek għal il-President Erdogan innifsu. Il u eh, il-moħbiet tal-PKK se jinqerdu u qed jiġġieled kontra il-Kurdistan imma u qed jiġġieled fil-fatt kontra il-Kurdi ħafna persuni ċivili qegħdin jitilfu ħajjithom fosthom ħafna nisa u tfal rajna videos ta' xinu għaddej f'dan ir-reġjun. Informazzjoni minn ġewwa edha turina xi ħaġa differenti minn dak li qed irid jurina Erdogan. Is-sitwazzjoni tkexkxek eh, hemm uh, bżonn ta' tant soldati biex wieħed jikkontrolla mara anzjana ma naħsibx. X'nistgħu nagħmlu? kontra Erdogan li mhuwiex qiegħed eżom il-weda tiegħu li waqqaf il-flus tar-refuġati. Grazzi ħafna l-Onorevoli Ferran, minuta. Eżis kollegi. Jiena ħanajdilkom sigrid ftit minuti ilu, jiena kont għadni ma' delegazzjoni ta' Turkija, jiena kont qed rappresentakom f'din id-delegazzjoni li hija importanti u e, ma din id-delegazzjoni Malta ma tiltaqa tal-10 snin. Maltaqa ċawnek fil-Parlament Ewropew di delegazzjoni u għalix. Għalix kull darba li kunem laqa ta' delegazzjoni kunem l-ambasġatur ta' Turkija għall-Unjoni Ewropea. u dan jitkellem iktar u mill-membri ta' delegazzjoni u dinja ċaħda ta' demokrazija l it-Turkija hija prezenti fl-Unjoni Ewropea mhux biss fiżikament imma permezz ta' dokumenti u lati Fuq is-suġġett tal-lum jiena rrid ngħidilkom milli m'hemmx ġurnata fit-Turkija fejn ma jkunx hemm attentat jew inkella xi qtil. Sfortunatament it-Turkija hija fil-qalba tal-attwalità tagħna. Ma rridux inħaldu il-poplu Kurd u Turkija naħseb li rridu noqogħdu attenti wkoll fuq il-fatt li eh, taħt l-iskuża tal-ġlida kontra Daesh, it-Turkija qiegħda tiġġieled kontra l-opponenti tagħha u għal darboħra eh, il-Turkija edha tonqos mill tagħti provi ta' demokrazija reali fiħdan l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna minuta u nofs l-Onorevoli Bostinaru. Grazzi ħafna, Senjura President, Sur Kommissarju, jena sentenni, jena fost il-ħbib ta' Turkija u nixtieq illi tissaħħaħ l-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija imma dak li qed jiġri llum fit-Turkija huwa ta' dannu għall-interessi ta' Turkija il-vjolenza il-, -violenza, il l-eskalazzjoni tal-violenza fi xlok ta' Turkija trid tieqaf l-ewwel qabel kollox għandna bżonn ta' dialogu politiku bejn il-gvern u rappreżentanti tal-Kurdi sabiex immorru lura għal il-punt fejn il-gvern tal-Turkija kien diġà kiseb riżultati kbar fil-proċess tal-paċi issa dawk il-kisbiet intilfu u qed naslu f'punt illi ma nisa ma konux nisaw immorru lura jekk il-ġliet u l-violenza se jkomplu jeqlielu. Jiena naħseb li l-ewwel qabel kollox fl-interess ta' Turkija illi tevita li jkun hemm iktar destabilizzazzjoni u li tkompli tiżdied il-violenza li eventwalment issa ssir gwerra ċivili. U iva l-Unjoni Ewropea għandha responsabilità l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew rridu jikkundannaw il-ġir ħażin ħażin tal-imsieħba tagħna inkluża it-Turkija għalli xumma l-imsieħbin tagħna ilhom imsieħba tagħna rridu nikkooperaw magħhom u fuq eh, sfidi komuni, valuri komuni, imma wkoll irridu wkoll koll eh, ikonna valuri komuni fil u wkoll għandu ikonna il-kuraġġ illi nitolbu lill-Turkija biex sejjaħ waqfin milġiet ġiet u tibda eh, il-proċess ta' paċi sabiex ikun hemm possibilità illi ikun hemm xi tip ta' sorveljanza kjoġobkom kollegi nitlobkom li żommu mal-ħin kien hemm blue card minant xi ħadd li diġà tkellem u naf illi għaw ħafna illi jixtiequ jitkellmu wkoll fil-catch di għaj għalhekk jekk ma jimportax jiena se ngħaddi għal kellim li miss sabiex ikonna il-ħin għal catch di għaj l-Onorevoli Marias. L-Unjoni Ewropea fl-aħħar trid tiqaf tal ajneja tbatija mm-hmm. tal-poplu Kurt, L-armata torka edha tikser u tżebla il-drittijiet tagħhom 200.000 persuna essenzjalment kurdi kellhom jitilqu minn djarhom ibliet sħaħ issa huma magħluqa u n-nies iridu iżommu ma' Sint Sintki li kunu ġew eh, eh, eletti tal-HTP huma arrestati oħrajn intefaw il-ħabs u skont il-medja fil-Turkija il-gvern Turk irrit jala din il-lekkim sejħa operazzjoni kontra terroristi minnaw sarrebbija rebbija ħafna violenza ħafna violenza militari u għalhekk aħna nitolbu lill-Unjoni Ewropea biex tieħu azzjoni immedjatament kontra il-Turkija u li tal-ila l-bib għall-Ewropa u ma tkomplix tespandi sal-Anatolja. Jiena qed niċċekkja ma' servizzi tiegħi tajt il-President, kienem eh, Blue Card, imma inti kontu kol fuq il-lista tal-Catch DI. Mela, għandek l-opportunità issa li tammel il-mistaqsija tijak għandek 30 sekonda jek jaċċetta l-Onorevoli Marajas. Kollega, jena nifem li jinti Grek u dan u element importanti ħafna, minti ma taħsibx li l-Unjoni Ewropea għanda b'xi mod intervjeni u tibat itra l-President Erdogan sabiex ikun jista forsi jirnexilu eh, jorganizza xi diskussjonijiet għaliex li destabilizzazzjoni ta' Turkija se tfisser destabilizzazzjoni tal-Greċa u eventualment destabilizzazzjoni tal-Ewropa wkoll. Kollega, l-Unjoni Ewropea ovvjament iva trid issib mezz biex iġġiel li Turkija biex tirrispetta id-drittijiet tal-bniedem u jridu jieħdu passi biex dan isir għaliex sa issa l-Unjoni Ewropea sempliċement qed tipprova tikkalma it-Turkija u tittollera violazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem mhux biss kontra il-Kurdi imma anki kontra ċittadini Torok ukoll edha tittollera ksur tal-liġi internazzjonali u l-fatt li aħna qed nittolleraw il-fatt li qiegħda tokkupa 37% eh, ta' Ċipru li għandha it-truppi f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea Aħna rridu nkunu ċerti illi u niżguraw illi il turkija tifhem dak li għandha tagħmel. 30 sekonda tweġiba u kollek joġobkom irrispettaw il-ħin. Grazzi. Għal minuta l-Onorevoli Hwaristi Abons. Grazzi, Presidenta. Realtà hija li jiena niddejjaq ħafna meta nara li kunem strumentalizzazzjoni ta' situazzjoni ta' refugjati li miljoni tagħhom qegħdin jaħarbu mill-gwerra f'dan ir-reġjun. Hemm ċerti stati membri tal-Unjoni propja Turkija li qed tikkawża dan l-istat Tork Tork hija jimmassakra l-Kurdi u l-Unjoni Ewropea tipprova tal-għajnejha u tal-widnejha u dan huwa inaċċettabbli. Sur Komissarju li l-in mill-klim sabiħ tijak u l-intenzjoniet tajbin tijak dak li jurruna il-fatti dak li jirrifletti l-atteġġament tal-Istat membri u għalli jappoġġa li Turkija u jabbanduna il-Kurdi eh, l-Unjoni Ewropea ma tistax toqgħod ma tagħmel xejn u ma tajt xejn meta tara tkasbir ta' drittijiet individwali u kollettivi tal-poplu kurdi min-naħa tat Turkija. Grazzi. l-Onorevoli Lambert għal-minuta. Grazzi, President. Jina xeħmisax il-senilu mort l-ewel darba f'din iż-żona ta' Turkija, liġi Marshall u eh, irħula abbandonati u wissa erġajna l-ura l-dak iż-żmien. Il-proċess tal-paċi ġie skartat mhux biss minn gvern li ma setax eh, jaċċetta partit kort li rrit imesċi għal jimxi lejn il-paċi fl-elezzjoni ta' qabel tal-aħħar imma rajna l-alleati tan-NATO wkoll illi kienu qegħdin jippermettu attakki torok fuq il-PKK u bħala kambju kellhom aċċess għal eh, bażijiet fit turkija biex jiġġieldu kontra l-ISIS. Il-PKK mhijiex l-ISIS, mhijiex l-Istat Islamiku. Iva wet ukoll attakki kontra l-persuni ċivili li dan għandu jkun ikkondannat. imqa dan il- dinja mistoqsija, e, dinja punt importanti il gvernijiet iridu jindirizzawa sabiex imorru lura għal proċess ta' paċi u l-tittem il-violenza f'dan il-pajjiż sabiex nkunu mbagħad nistgħu nikkonċentraw fuq it-teddida reali. Grazzi ħafna l-Onorevoli Widenholzer, minuta. Il-Turkija hija kandidat kandidata għal sħubija fl-Unjoni Ewropea u diskussjonijiet reġaw infetħu dan ifisser li aħna nistgħu nagħmlu mistoqsijiet kritiċi dwar id-demokrazija l-istat ta' dritt u drittijiet tal-bniedem li sviluppi li rajna f'dawn l-aħħar ġimgħat fit-Turkija ħasbuna mhux ftit. U dana u dawn huma marbutin mal-problema tal-Kurdi. Il-gvern jemmen illi jista' jsolvi din il-problema permezz tal-vjolenza u li jista' jagħmel li jrid wara snin ta' diskussjonijiet u proċess ta' rikonċiljazzjoni għal darbohra għedim situazzjoni illi tiġbaħ il-gwerra ċivili u dan mhuwiex fl-interess tagħna. Kummissarju, jiena nitolbok illi tagħmilha ċara li torok illi dan mhuwiex fl-interess l-interess tagħhom u laqqas tagħna. Huwa importanti li l-Ewropa tappella liż żewġ naħat sabiex immedjatament iwaqfu l-ġlied u jerġaw jibdew jitkellmu. Nistaw nieħdu eżempju tal-proċess ta' paċi fl-Irlanda ta' fuq fejn dawk il-partiti li kienu jidġildu iddeċidu illi jiltaqaw madwar mejda u jitkellmu. L-Onorevoli Kristogonos minuta. il-reġim ta' Sur Erdogan ijat waħ iċ-ċittadini ta' xlok ta' Turkija permezz ta' dan il-kefju li lu għaddej għal-bosta ġemat jgħat jattekka eh, eh, eh, irħula kurdi u jgħat ukoll li kasbar id-drittijiet ta' dawn il-persuni qed jeddet il-ħajja tagħhom il-libertà personali tagħhom u jgħat ukoll jinjora anki il-proibizjoni fuq it-tortura jikser il-Kostituzzjoni Torka u kol il-reġim ta' Erdogan imux qed jagħti aċċess għall-osservaturi indipendenti f'dawn ir-reġuni kurdi u hemm ħafna akademiċi illi eh, eh, kondannaw dawn il-prassi dan l-aġir l-Unjoni Ewropea għedha tmur kontra il-valuri tagħha tar-rispett tad-dinjità tal-bniedem u d-drittijiet fondamentali li tipprova eh, tikkuntenta l Erdogan u reġim tiegħu huwa żball huwa jifhem biss il-lingwa ta' sanzjonijiet ekonomiċi u politiċi. Grazzi għal minuta l-Onorevoli Kirkos. Grazzi ħafna, President. L-Onorevoli kollegi id-deskrivew tajjeb ħafna s-situazzjoni fi xlok ta' Turkija, mus noqot nirrepeti dak li diġa għalu. Solaman Demirtax li huwa il-president tal-HDP li huwa appoġġat mill-minoranza kurda għal ħaġa interessanti ħafna għal l-HDP ma kkawżax din il-gwerra u miex edha laqas tikkontrolla dan il-ġliet huwa l-President Erdogan u il-PKK. Ek għal eh, Sur Demirtax. Jiena l komissarju ħan irrit ngħidlu li għandna nitolbu li Turkija biex tibda proċess ġdid ta' paċi. U irrit nżid ukoll illi rridu nkunu għalbena e, wieħed irid ikun qalbin biex jibda jiġielet biex ħares lilu nnifsu kontra il-forzi tal-gvern. U jrid ikollok iktar koraġġ imma li twarra pl-armi u tibda titkellem biex tibda proċess ta' paċi ġenwin l-Onorevoli Spinelli Iva jiena ikkonfermaj dak li għadu l-akademiċi torok u nikkonferma li solidarieta dinjija ġiet eh, inħolqot mal-poplu kurt minħabba dan il-massakru deliberat u pjanifikat u kol ilhom is-sitwazzjonijiet ta' dejjenek jon l-ikel nieqes il-mediċini wkoll il-bliet eh, vojta ħafna nies mejti ma jistgħux x'aqqas biss jiġu mitfuna dawn il-kurdi huma uh, qed jitqisu bħala kompliċi ta' terrorizmu ġili da kontra terrorizmu hija skuża il lan huwa li jitfarrak poplu illi jrid biss illi jitqis bħala membru tal-pajjiż tiegħu stess eluf ta' torok qegħdin jistennew il-medjazzjoni tal-Unjoni Ewropea u tal-ġnus maquda li sabiex bejn ir-rebelli u l-Kurdi terġa' tibda jibda dialogu li waqa' Erdogan fit-tweġiba għal mistoqsija tiegħi l-Sinjura Mogherini qalet li Erdogan huwa alleja tagħna fuq l-immigranti u fil-ġlieda kontra l-ISIS. Imma dan l-argument ma, jreġix. Grazzi. Grazzi. Anna talba għal Blue Card, Sinjura Spinelli, jek taċċetta, mela 30 sekonda. 30 sekonda għal-mistoqsija, 30 sekonda għal-tweġiba. Grazzi ħafna, Signora President. Iva, kienem eh, inti kontempenjata personalment f'din il-kwistjoni u jena napprezza l-impen tija, kem inti ma taħsibx li jkun importanti illi aħna ninqdew b'kuntatti istituzzjonali pal per eżempju l-Assemblea Parlamentari tan-NATO sabiex eh, jaħdmu fuq del kwistjoni fuq livell istituzzjonali. Nista' nikkonferma li Iva kienem kontanti mux biss ma' rappresentantoli imma anki mal-Nazzjonijiet Uniti u anki mal-Konsil tal-Europa. Grazzi. U issa naddu għal-kellim li jmiss għal-minuta l-Onorevoli Lopez. il-violenza li edha dejjem tizdiet fit-Turkija u għada dejja violenza li edha teqlil fil-xlok tal-pajis dan huwa isu kastik kollettiv fuq il-poplu kurt. Ħafna persuni spostati, mijiet ta' persuni mejtin u um, mijiet ta' persuni illi u qegħdin jintefaw il-ħabs bla raġuni. Aħna llum irridu nitolbu illi jkun hemm waqfim mill-ġdiet illi jerġgħu nibdew negozjati li twaqfu dan is-sajf. Dan din l-unika mezz kif aħna nistgħu insolvu dan il-konflitt li għaddej fit-Turkija u f'dan il-moment fejn aħna qegħdin insaħ nsaħħu l-kooperazzjoni ma' dal-pajjiż li hemm eh, eh, bżonn hija meħtieġa dil kooperazzjoni ma' dil kooperazzjoni ma tista' qatt tkun xi ħaġa illi natu bħala inkambju għal xi ħaġa oħra u laqqas manda twaqqafna mill-li nitkelmu kontra dak li għalina u intollerabli bħal dak li għaddej illum fit turkija għallek illum dan rridu namluħ b'mod formali u solenni. Grazzi, għanna għandek blue card Onorevoli Lopez, taċċetta? Missur Bonanno, taċċetta? Iva, grazzi. Onorevoli Bonanno, kjoġbok. Grazzi, President, jina xtaqt insaqsi l-kollega jekk anki u jaħsibx li l-fat li Turkija miex qed iġibruħa tajjeb imma ilha ħafna żmien iġibruħa ħażin it-Turkija anki għal sekli forsi mill-istorja ta' Turkija imma allura jekk it-Turkija ma ġibx raħa sew hija ħaġa tajba li l-Ewropa tata 10 eh, biljun euro u edha tħejji ruħa biex terġa' tagħtiha 3 biljuni oħra, allura mela l dak li ġibu ruħhom ħażin intuhom il-flus? Lejna ma naħsibx li il turkija iġibruħa tajjeb imma meta nitkellmu dwar il-flus ta' Turkija mhux qed imur lill-istat u laqqas lill gvern qed dawn il-flus qegħdin imorru għal dawk ir-refuġati Sirjani illi jgħixu fit-Turkija. Jiena laqqas inti ma naħseb li ġibruħek tajjeb sew imma eh, eh, għal eh, l-aħħar kellim fuq il istatana l-Onorevoli Benifi għal minuta mbagħad ngħaddu għal proċedura catch tiegħi President jiena irrit naqgħat il liħen tiegħi ma' dak tal-kollegi soċjalisti li wkoll tkellma qabli kontra il-situazzjoni kera li hija ġemata għaddejja fix-xlok ta' Turkija dak li huwa għaddej aħna ma nistgħux ninjorawh aħna tlabna li kunem waqfin mil-ġliet u ħatma ta' kas jekk ma noqdux attenti din is-sitwazzjoni se ssir gwerra ċivili. Jekk ma tittieħedx azzjoni ma rridu noqogħdu attenti bħala komunità internazzjonali minkejja l-persuni spostati li hemm madwar 300,000 eh, eh, minnhom aħna nitolb il-Kummissjoni għandha tqajjem dan il-punt meta rappreżentantu li Mogherini tmur Ankara u mbagħad mod iktar ġenerali Eh, dak kollu li għandu xaqsam relazzjonijiet ma' Turkija hemm bżonn li jkun hemm waqfim mill-ġlied jerġa' jinbeda il-proċess ta' paċi. Aħna dejjem eh, biżna għal poplu kurt u issa ma nistgħux noqogħdu nagħlqu għajnejna ta' parsi minħabba li għandna bżonn it-Turkija minħabba l-kriżi tal-immigranti. Eh, Grazzi, der li hemm ħafna li huma ħerqana li jipparteċipaw fil-proċedura catch DI se nieħu disa kellima u jekk joġobkom taqbżux il-minuta l-Onorevoli Xrojvoda. Grazzi. Jina naħseb illi il-kol naqblu li il-Turkija hija msieħeb strategiku għall-Unjoni Ewropea imma dan għandu din għandha tkun relazzjoni li taħdem żewġ direzzjoni ma m'għandix tabbuża minn din is-sitwazzjoni biex tilħaq l-anijiet unilaterali tagħha bħalissa Turkija qiegħda tattakka il-popolazzjoni u qiegħda tabbuża minn din is-sitwazzjoni il baxxatur illi nofsija ilu wieġeb għal mistoqsijiet tal-membri tal-Parlament Ewropew għal li l-interventi militari fil-xlok tal-Turkija huma meħtieġa u dinja xi ħaġa inaċċettabbli. Eh, il-Kummissjoni mandiex tibqa sekta u għanda tieħu pożizzjoni qawwija f'din kontra din dawn l-attakki li qed isiru kontra t torok fix xlok ta' Turkija. President mill-Deċembru ħafna żoni fix xlok kienu eh, taħt in-nar eh, il-ħin kollu kull 24 sija kull jum. <clears throat> ħafna minnhom ma kellhomx il-possibilità jħorġu biex jieklu jew biex e- e- ikollhom aċċess għall-ilma. U kien hemm min kritika l-operazzjonijiet militari. Barra minn hekk, minn mindu Eh, ġi applikat il-kerfju ġew maqtula mijiet ta' ċittadini. Din qed wasla la situazzjoni diffiċli ħafna, eh, speċjalment meta wieħed iqis it-Turkija tit Ewropea. Kien hemm direttur ta' gazzetta Tork Torka li qed fil-ħabs u kiteb itra lil Matteo Renzi u qal li ma njorawx li Eh, eh, eh, ma ninsewx illi ma nistawx naħfruhom illi fatt li hemm qed jinkisru drittijiet tal-bniedem. Fiex lok ta' Turkija hemm gwerra ċivili dina hija verament l-espressjoni ġusta. Ila dejja snin u bħalissa żdiedet. E, u dan il-gvern qed jokkupa territorju fis-Sirja u fl-Irak illegalment. U dan il-gvern qed jagħmel ġenoċidju u eh, u tindif tekniku fl-Irak u fis-Sirja. U jiena sorpris illi għaw kollegi fil-Kamra li jagħmlu ta' parsi ma' jifmux. Fl-istess ħin l-Unjoni Ewropea komplet dan is-suicidju billi tawa iktar biljuni. Iva, nerġa' ngħid suicidju. Dan eridun nwaqfu dan il ġenocidju Il-Turkija manda lebda post fl-Unjoni Europea, mhux pajjiż Ewropew. Il-kellim li miss. Turkija edha t-ġilet kontra l-autoritari sakorafa jisema l-kellima. U em il-problema ta' tal-Kurdi, iksur ta' dritti tal-bnidem tal-stat ta' dritt u il libertà ta' espressjoni, il libertà tal-medja edin jamlu arresti ta' ħafna ċittadini u dawn inkludu anki l-intellettuali il-violenza militari edha eh, ċala e, ħafna persuni u Turkija ma importajiex bil-pjantazzjon la ta' rifugjati u laqqas fuq din il-kwistjoni ta' tal-Kurdi ta, eh, ta u laqqas tal-rifugjati li jaqsmu l-libħra Eh, dina miex eh, situazzjoni accettabli. Nappella l-Komissarju li bieħu azzjoni biex il-partijiet jibdew negozjati un waqfu din l-ispirali ta' violenza. Kellim li miss. Grazzi, President. Aħna nafux x'qed jiġru Maragall. Eh, illi dana mandu lebda spiegazzjoni fil-ġlida kontra terrorizmu. Illi u is jissikket eh, akademiċi eh, jarresta sintki eh, l-unika spiegazzjoni għonek hija l-imġiba tal-forzi la sikurta kontra l-popolazzjoni. Kif għadu kif spiegaw anki kollegi. Mem differenza kbira bejn l-spiegazzjoni tal-gvernijiet u tal-autoritajiet u dak li naqraw fuq il-gazzetti. U dana ma nistawx naċċattaw għalix il-bżon kbir li l-Turkija, imħabba il-bżon li għanna li Turkija tejna fuq il-kwistjoni tar rifugjati hemm bżon illi l parti Ewropea tintervjeni direttament u mux bħal missjoni li sejra Ankara f'tiġi ma toħra u jinsemmur maħħom. Għanna bżon ta' setat eh, eh, biex nkunu nistgħu negozjaw waslu għal waqfa tal-nar. Nitlobkom tirrispettaw il-minuta. Grazzi, President. Kem tqum u blimma monita qegħdin inħalsu biex nevitaw il-distruzzjoni tal-akkoljenza Ewropea edin inħalsu bl-euro bid-demm u bid-dinjità. Tlet biljuni ta' euro qed jitom l-Ewropej. Eh, qed jitkellem Mistur Kastaldo. Eh, Il-Kurdi qegħdin iħallsu demm eh, u imħabba li huma ċittadini ta' stat tan NATO huma eh, skomdi bħala ċittadini u l-istituzzjonijiet Ewropea qed titlef id-dinjità meta jagħmlu eh, eh, negozjati ma' gvern u mhux mal-poplu, mal-gvern illi qed jikser qed eh, jagħmel attakk etniku razzjali kontra il-minorità kurda. Dawn huma klim tal-ġnus maqud u mhux tiegħi. Eh, il-miżuri mhumiex la proporzjonati u laqas ġustifikati. Kemm se ndumu nittolleraw dan il-President jinterrompi l-kellim. Issa nisimgħu mingħand is sur Senadinus. Grazzi, President. Is-sitwazzjoni fi xlok ta' Turkija hija koperta b'segretezza. Sfortunatament dan anki mħabba fit-tolleranza tal-Unjoni Ewropea. Il-medja qed jirriproduċu eh, aħbarijiet eh, li qed jitkellmu fuq il-telf tal-forzi ta' sigurtà ta' sigurtà mhux jitkellmu fuq il-krimin fuq reati ta' kontra eh, id-drittijiet tal-bniedem minnaħta dawn il-forzi. Il-ħajja u prosperità tal-Kurdi qed tiġi ignorata totalment u u l-kwestjoni ta' Torok u l lizis irridu nistudjaw b'attenzjoni, irridu nħarsu lejn situazzjoni ġeopolitiku. hemm ħafna konflitti ta' interess hawnhekk f'dawn il-gruppi. Hemm il-Kurdi fis-Sirja, fl iraq fit-Turkija, hemm ir-relazzjonijiet mal-Daesh, u anki l-interferenza tal-setat tal-punent se jwassalna għal uh, konflagrazzjoni ta' dimensjoniet minar preċedenti. Il-kellim li mis Sogor. Jekk aħna naħsbu fi situazzjoni ta' xlok ta' Turkija, l-lum naraw li l-gvern Tork qed jipprova jgħid li il-moviment torku huwa korta terroristi u qed jipprova iwaqqa l-immaġini tagħhom, però kuljum għal kurdi il-proċess ta' paċi u l-ftehim ta' paċi li kien e, il-bod diġa qed jitbiet iktar u negozjati bejn il-Kurdi u l-Gvern Tork twaqfu anki jekk fil-partiti tal-oppozizjoni hemm min jixtieq jappoġġa il-paċi il-proċess ta' paċi. L-Unjoni Ewropea trid tagħmel pressjoni fuq fuq Turkija biex tkompli negozjati anki jekk ħafna persuni iħossu illi il-prezz li għandna nħalsu għal Turkija biex tejna fil- eh, fil- fil-kwestjoni ta' rifugġati hija li tirsolvi l-problema tal-Kurdi. Pero ma nitkellmux naturalment fuq il-problema ta' da, ma nistawx ninsew li dan huwa pajis li qed jitlob li huwa kandidat ta' biex jidħol fl-Unjoni Ewropea. Nan u l-kaċ u jidispieċini għal dawk li ma setawx jihdu sem, dan huwa l-aħħar wieħed isul Dakos. Grazie. Inti ma taħsibx li wassal il-moment biex nibdew nikkonsidraw il-fatti issa u ma ninjorawhom xiktar u nkunu onesti fuq dak li qed jiġri fit-Turkija. E, e, peress li hemm l-elezzjonijiet il-fatt li hemm elezzjoni Turkija ma li huma demokratiċi. U pikaw 30% e, tal ta' Ċipru ipoġġu il-ġurnalisti fil-ħabs u l-intellettuali u tibat ir-rifuġati fl-Ewropa u fil-Greċja u kif qed naraw hemm anki ġenoċidju kontra il-toro u mhux kontra l-PKK. Eh, imħabba l-kriżi ta' rifuġati qegħdin ninsewhom dawn l-affarijiet kollha u ninjorawhom. Eh, hemm triq waħda x'nieħdu hawnhekk irridu niddemokratizzaw it-Turkija b'mod ċira u biex dan jiġri rridu nużaw it-triq tajba u l-mezzi tajba l ewropa trittura tiżgura illi ma, ma, ma, ma, ma taċċettax interessi oħrajn ħlif dawn. Issa is-sur xan, ħan, il-komissarju ħan. Għal risposti tiegħu. Grazzi, President. Grazzi anki eh, tad diskussjoni. Eh, kienet diskussjoni importanti anki biex eh, tiforma opinjoni u anki biex tikkonferma l-opinjoni diġa għanna. Diġa għalu ħafna drabi illi il-Komissarju Stiljanidis u anki jena eh, se namlu taħdidit fankar nhar it-tnejn u nista' nizgurakom illi aħna mm, bla dubju sen għajmu din il-kwistjoni se konna taħdidit intensivi kien hemm ħafna kolleg eh, eh, mm, parlamentari li tkellmu fuq il-sħubija ta' Turkija. Imma aħna għadna l-ura ħafna Eh, fuq il-kwistjoni tal-kapitlu 23 u 24 għadna qed nippreparaw biss u kull min jifem ftit f'din il-kwistjonijiet jaf illi waqt il-fażi ta' preparazzjoni meta naslu għal fil-negozjati ta' adezjoni, emmek em, il-moment li nistaw namlu l-ikbar pressjoni fuq il-Turkija. U Turkija trid tagħmilha ċara illi E, fil-fat taċċetta stat ta' drittu dawn l-affarijiet kollha u l-sħubija l unjoni Ewropea dejjem possibbli jekk il-pajis e, għandhom l-istess konvenzjonijiet u strutturi legali bħalna u n negozjati e, hawnhekk huma biex niżguraw li l-pajis jadotta l-valuri Ewropej u l-aki tal-Komunità Ewropea. Għal daqstant għanna unek eh, mezz importanti għawi ħafna li nistaw nużaw. U dinja l-unika alternativa jekk iridu nejnu l popolazzjoni kurda. Jiena kontenti li għaw xi sintki torok hawnhekk eh, aħna eh, tkellimna magħhom illum u zajna l-opportunità biex niksbu informazzjoni min eh, minn għandhom. Dan huwa importanti ħafna biex inkunu nistaw nirsolvu situazzjoni. Grazzi tad-dibattitu anki grazzi tal-fatt illi edkom edin potu dan, il-sujġet fuq l-agenda internazjonali. U grazzi, kommissarju, id-dibattitu e nan uħistan għaddu għal-punt li jmiss fuq l-agenda.